pożizzjoni partikolari hekk kif aħna nikkonsidraw il-politika tagħna speċjalment fil-ġejni. Grazzi għal darboħra l-kummenti u mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Il-votazzjoni eh, tkun għada fil-ħodu. Numru ta' kollegi għalu illi jixti u jitkelmu ma nasab qed jitkelmu dwar il-punt tal-agenda li jmiss inkella e, jkunu jistaw jużaw il-KHDI fl-aħħar ta' dan id-dibattitu. Il-punt li miss huwa il-dikjarazzjoni tal-Kommissjoni tal dwar il-pajizi eh, tal ta' l-DCs lanqas lan, kull il lan as sviluppati. Ma nix ħafna ħin, ġifiri zommu mal-ħin allokat lilkom, ħalli nkunu nistaw eh, nimxu mal-agenda kif suppost. Mela, is-sur nemet fisem il-Kunsil għall-istqarrija tijaw. onorevoli membri, senjuri, l-Unjoni Ewropea hija impenjata għal konferenza li jmiss dwar il-pajizi lanqas sviluppati li ħassir fl-Istanbul eh, mid-9 sa 13 ta' Mejju ta' din is-sena din il-konferenza inħossu li tipprovdi l-opportunità biex intejbu insaħħu il-dawn il-LDCs. il kunsil adotta konklużjonijiet bħala linji ta' gwida fin-negozjati f'dan il-proċess preparatorju u waqt il-konferenza. il Uh, għanna għalek il-prioritajiet ta' dawn anka l-MDGs li fostom em il-svilupp sostenibli eh, tal-aktar pajzi foqra fil-komunità internazzjonali. Eh, pajjiżi li huma suċċettibbli għal tipi ta' diżastri eh, naturali u mamula mill-bniedem u mart li jittieħed. Ħanifukaw fuq miżuri li jżidu l-valur miżjud tal-ħtiġijiet ta' dawn l-LDCs u jirriflettu l-lezzjonijiet li aħna tallimna mill-programm ta' azzjoni ta' Brussels tal-2001. DGs koerenti b'miri ċari għal dawn l-LDCs Lisa. Eh, sħubija b'miżuri adattati hija fundamentali f'dinja li dejjem qiegħda tinbidel b'mod partikolari l-Unjoni Ewropea Ewropea tħoss illi r-riżultati tal-konferenza għandhom jindirizzaw tletanijiet il-ġlieda kontra il-vulnerabilità u il-ġufija tal-LDCs u nejnuhom biex ikunu aktar b'saħħithom meta jaffaċċjaw il-xokkijiet. Eh, il-tielet nipromuovu il-tkabbir ekonomiku sostenibli ta' dawn l-LDCs, dawn l-anijiet se jkomplu jgwidaw l-Unjoni Ewropea fid diskussjonijiet fil-dan il-proċess preparatorju u anka matul il-konferenza n-nifissa l-Unjoni Ewropea dejjem għamlet eh, sforzi fl-imkien mal-komunità internazzjonali u hija l-akbar donatur kienet l-aktar msieħeb illi zamma l-impenji tiegħu eh, fir rigward tal-aċċess għal su il-regoli ta' l-oriġni il-tnaqis ta' dejn u l-assistenzi eh, ODA ODAs u anka koerenza eh, fil-politika ta' żvilupp. Kien hemm xi LDCs li kellhom progress u żvilupp f'dawn l-aħħar 10 snin imma narfu wkoll li l-progress ma kienx eh, wieħed li xwad baqa' ħafna xi jsir speċjalment fil-sub Sahara u fil-pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni fraġli jew f'ta' konflitt għalhekk l-Unjoni Ewropea eh, saħet fuq fuq l-impennijiet tagħha biex tilħaq il-miri ta' 0.15 u 0.20 eh, tal-GMP għall-LDCs eh, dawn għandhom ir-responsabilta għall-izvilupp tagħhom imma il-komunità tad donaturi eh, għanda tieħu l-inizjattiva l-Unjoni Ewropea tisħa u kor dwar il-gvernanza tajba, il-drittijiet tal-bnidem u l-ugwalenza bejn is-sessi f'dawn l-LDCs fl-ħarnet, sinjuri, aħna konvinti u kol li il-pajizi kollha għandhom responsabilta biex jgħinu lil dawn il-pajizi li qed jiżviluppaw biex biex dawn jiksbu l-iżvilupp u jilħu l-anijiet tal-millennium. Ta Eh, bżon ta' din il-politika koerenti għandu jkun hemm sforz biex intejbu l-effiċenza u l-effettività tal mekkaniżmi tal-għajnuna u biex nilħu l-impenji eżistenti. F'ħafna okkażjonijiet l-Unjoni Ewropea wkoll tal-bedu natura donaturi oħra biex jilqu dawn il-miri u uh, anka l-ekonomiji illi edin li huma eh, f'proċess tajjeb ta' żvilupp għandhom jgħinu lil dawn l-LDCs. Grazzi ħafna lil ministru ħanaddi il-mikrofonu lil kommissjoni Ewwel għandna Sinjura Nikolaj li għollit il-karta l-blu tagħha nixtieq li kieku tista tistenna għax eh, bħalissa mhuwiex ħin li wieħed juża il-karta il-blu. Iġifiri trid tistenna jekk jogħġbok sa sezzjoni tal-catch DI għalhekk issa naddi il-mikrofonu l-sur fule fisem il-kummissjoni għall-isqarrija tiegħu. President, onorevoli membri, il-Kommissjoni hija impenjata għas suċċess tal-konferenza tal-ġnus maqudja għal dawn il-pajiz eh, eh, li qegħdin jiżviluppaw fil-Istanbul biex ikun hemm dan il-momentum ġdid għal tkabbir inklusiv, eh, kabir sostenibli, tnaqqis tal-faqar f'dawn il-pajjiżi lanqas sviluppati. Din il-konvenzjoni u impenn min-naħa tagħna ġew fil-fatt adottati fil-konklużjonijiet tal-kunsill fil Eh, fil-kuntesta din il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'din il-konferenza jena kontent ukoll il-Parlament Ewropew se jkun rappresentat b'mod tajb ħafna fid-delegazzjoni li ħatkun qed tattendi din il-konferenza. Ħafna minn dawn l-LDCs għamlu progress fl iżvilupp tagħhom, imma il-progress ma kienx lex u għadbaqa ħafna xogħol xisir. Eh, hemm ftit minn dawn il-pajjiżi li igradwaw u l-oħrajn li għadhom lura ħafna biex jilħu l-lanijiet tal-millenju aħna għanna nitalmu eh, lezzjoniet importanti eh, mm, minn dak li seħħa f'dawn il-pajjiżi kif ukoll fl-implementazzjoni ta' dan il-programm tazzjoni ta' Bruxelles. Il-sħobija globali u responsabilità reċiproka hija importanti ħafna għas-suċċess ta' din il-konferenza l-iżvilupp hija sfida konġunta l pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom responsabilità primarja l-iżvilupp tagħhom eh, permezz tal-diżin l-implementazzjoni ta' politika politika adattata u, gverna, u governanza tajba fir rigward ta' dawn il-pajjiżi l ldcs l-Unjoni Ewropea kienet l-aktar imsieħba illi zammet l-impenni tagħha speċjalment f'dak li huwa l-aċċess tas-suq u fit fitna naqis tal-dejn. L-Unjoni Ewropea hija waħda mill-aqwa donaturi u it-triplat lajnuna lil dawn il-pajjiżi f'dawn l-aħħar xar snin. Fl-Istanbul, l-Unjoni Ewropea sessejja lil donaturi oħra u eh, msiħba tal-izvilup biex jilħu eh, l-istess impen. Pajjiżi zviluppati għandhom ir-responsabilta li jenu lil dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex dawn joħorġu mill-faqar li qegħdin fiħa F'dan il-kuntest ta' sħubija globali, anka il-pajjiżi emerġenti, b'ekonomija emerġenti għandhom jagħmlu kol il-parti tagħhom. Il-żvilupp sostenibbli, l-ugwaljanta u tkabbir inklusiv huwa essenzjali għal dawn il-pajjiżi settur privat ukoll għandu rwol importanti f'dan ir-rigward u jista' ikollu impatt tajja fuq iċ-ċittadini permezz tal-ġenerazzjoni tal-ġid u tax-xogħol. Il-kummerċ bħala l-mutura tkabbiru għal xogħol eh, huwa importanti ħafna Imma l-Unjoni Ewropea tixtieq tisħa l-interdependenza tal-progress f'dawn il-disease għandhom eh, ukoll l-importanza ta' eh, punti oħra eh, u irrid ikun hemm koerenza fil-politika għalek rridu jisiru sforzi kbar biex intejbu l-effiċenza u l-effettività ta' dawn il-mekkanizmi ta' jnuna u anka l-politika koerenti. Eh, Sur President, onorevoli, Presidenza tiġa semmit l prioritajiet għalek jina rrit nżid biss il-konferenza għanda tindirizza il-kustjoni tal-gradwazzjoni. L-Unjoni Ewropea ħassejja għal mekanizmu aktar sistematiku biex ikun hemm anka konċessjonijiet u anka poċċa dawk il-pajjiżi li qegħdin jiggradwaw il-Kummissjoni hija konvinta li dan il-momentum il-ġdid jirriżulta f'żieda sinifikanti ta' pajjiżi illi ikoll jiggradwaw minn din il-kategorija eh, fl-10 snin illi ġejjin. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Fisem il-gruppi politiki. Nħan nibdew bil-PPE, il-Sinjura Teo Harris. Komissarju, Sinjuri il-konklużjoni tal-Kunsel marbuta ma l-impenni tal-Unjoni Ewropea irridu jimxu 8 feet ma miżuri ċari biex jiġu appoġġati dawn l-isforzi rappreżentant tal-Parlament Ewropew fil-laqa tal-ġnus maqul ta' f'Istanbul se jkun armata b'reżoluzzjoni b'saħħitha illi tesprimi il-pozizjonijiet sodisfaċenti imma hemm problema bl-status tal-delegazzjoni għax bħala osservaturi dawn se jkollhom il-possibilità li jintervjenu b'mod dirett. Jiena nħoss li l kummissjoni u l-President Barroso jistgħu jintervjenu biex jirranġaw din is-sitwazzjoni biex nikontrollaw il-flussi migratori mhuwiex biżejjed illi nippermettu illi daqshekk eh, nies jgħixu fil-faqar u l-miżerja l-isforzi għal l-iżvilupp tal-edisiz iridu jiġu revizjonati u aġġornati għax il-mekkanizmi li ġew implement implementati mhumiex biżejjed biex ineħħu dan iċ-ċirku vizzjuż tal-faqar. Anka l-isfruttament tal-ġid ta' dawn il-pajjiżi ġej minn postijiet oħra, hemm nuqqas ta' demokrazija u insigurtà u dawn huma fatturi ewlenin f'dawn il-pajjiżi li qed waslu għal eh, nuqqas ta' infrastruttura fil-komunikazzjoni, fl-edukazzjoni, fil-produzzjoni primarja, fl-agrikoltura u f'affarijiet oħra bħal dawn. Kif ukoll fil-ġustizzja pubblika u f'Istanbul jiena nħoss li aħna nistgħu niksbu il-mekkaniżmi biex nindirizzaw aħjar din il-kustjoni tal-faqar. Grazzi. Fisem nas endi is Berman. Grazzi ħafna. Grazzi tassew. Hemm żieda ta' dawk li jridu ikomplu bil-iskola tagħhom, però f'dawn l-aħħar 10 snin ikolli ngħid li fl-Afrika sar ħafna xogħol, ħafna gvern, mobilizzazzjoni ta' ħafna mezzi, u wara kollox kien hemm disponibilità wkoll dak li għandu x'jaqsam ma' eh, il-qim u hemm żieda rapida f'daw il-pajjiżi anke fuq livell ekonomiku, però da ma jfissirx li ser jkun hemm tnaqqis tal-faqar għaliex hemm ħafna nies, ħafna ħafna nies li għadhom ridu jgħixu binqas minn euro jew dollaru kuljum. Però dan il-numru tnaqqas, però l-lum irridu jgħixu għal minnu bżewġ dollari kuljum jew inkella żewġ euros kuljum. Allura forsi aħna rridu natu aktar possibilità lill-lajnu nitu anki għal għal żieda ta' dan u rridu wkoll sim aħjar fil-ġid f'dawn il-pajjiżi għaliex din twassal għal stabilità fil-pajjiżi u dan ukoll iwassal għal paċi u dan kollu iwassal ukoll għal żieda jew sitwazzjoni aħjar ekonomika aktar milli sitwazzjoni fejn wieħed isib fiħdan dittatorja tal-ix demokrazija ġib maġġoranza aħjar f'dak li hu l-malanijiet tal-millenju u irrid isir ħafna xogħol ukoll dak li għandu xi sama nħarsin tas-saħħa x'kull marda f'dawn il-pajjiżi hija katastrofi għaliex ħadd ma jista' jippermetti degradazzjoni fis-saħħa, l-ura jrid ikun iktar tilqim, assistenza sanitarja u dan jgħottu ukoll għal l-isptarijiet u l-kliniċi. Grazzi tas-sir. Għal-liberali sur Garens. Minuta u nofs mill-1990 sar l-2011 il-GMP zdiet b'9 miljun euro fid-dinja li għandu jkun biżejjed biex tinqeret jinqeret il-faqar. E, imma fil-politika kif ħannaqsu l-faqar ma tantx huwa imniżżer ċar. Irridu nimmiraw lejn l-aktar pajjiżi foqra fil-programmi ta' kooperazzjoni tagħna. Ners u minn eh, mill minn dawk il-pajizi emerġenti bħaċ-Ċina għax dawn ukoll għandhom il-faqar fihom u ners u lejn sħubijiet eh, ma' pajjiżi oħra nagħtu l-esperti tagħna u rrida tagħna politika u eh, nagħmlu mill-aħjar li nistgħu bħala donaturi kbar aħna għandna din il-vokazzjoni biex ikonna dan ir-rwol ta' mexxejja f'din il-konferenza. Grazzi ħafna. Is-sur Deva għal-minuta u nofs. Nixi eh, nirringrazza s-Sinjura Teatora tal-li għajmet eh, l istatus il kussuni tal istatus tal-Parlament fil-konferenzi internazzjonali. Aħna tlet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u għana inħarsu lejdin mal-arkam jista' jkun xinkar jkun hemm il-problemi. Aħna l-akbar donaturi għal dawn il-pajizi lan għandna eh, eh, Għanna eh, triplajnija għajnuna tana. Imma il-faqar zdiet mux naqas xasar għaxar snin ilu Paskar Lami fil-Kumitat tal-Izvilupp introduċa kollox minn barra armi. Bil-mod dan il-Parlament dar minn kollox ħlif bedja ħafna minn dawn il-pajjiżi m'għandhomx kapaċità industrijali, m'għandhom dik agrikola. U jekk int interessat li nneħħu il-faqar, irridu nżidu il-kapaċità tagħhom li jagħmlu il-kummerċ. Huwa il-kummerċ mhux lajnuna illi ħatnaqqas il-faqar u biex nagħmlu dan irridu nżidu il-kapaċità tagħhom illi jesportaw il-prodotti li jistgħu jisportaw li uh, fostom hemm ovvjament l-agrikoltura tal-prodotti ta' agrikoli u il-ħut. Imma aħna għamina kollox biex nejnu l-konsumatur u ċittadin Ewropew imma xejn biex nejnu lil dawn il-pajizi u għalek kienu biss tlieta li irnexilhom jigradwaw minn pajjiż li qed eh, eh, lan żviluppat għal wieħed li qed jiżviluppa. U għalek għanna bżon illi aħna namlu l-mutana biex nejnu lil dawn il-pajizi. Grazie ħafna, il-Sinjura Zimmer għal minuta. Nishti eh, nitlop il-rappresentant għal-Konsil u l-Komissjoni għal fejn jużaw dawn il-bżiza ta' diskorsi f'dawn il-konferenzi. il konferenzi l-Unjoni Ewropea trid tara u timplementa um, l-impenji tagħha eh, għal dawn l-LDCs. Ma jistax ikun li jkun hemm min ma jerfax ir-responsabilità tiegħu, ma jistax ikun li ċittadini ċittadini jibqgħu imutu bil ġuħ f'dawn il-pajjiżi foqra. U ma jistax ikun illi l-għajnuna illi qed nagħtuhom finanzjara minn qed tintuża biex ikun hemm infrastruttura tajba tajba agrikola f'dawn il-pajizi u ma jistax ikun li konna biljun ruħ li għadhom bil-ġoħa. Sadan it-tant eh, tamatana li la dawn l-disizi kunu kapaċi jiffaċċaw il-xokkijiet li għet jisaxħu fl-ekonomija hija biss ħolma. Ikkellim li jmiss l minuta Grazie. Is-summit li jmiss tal-ġus maquda hija okkażjoni tajba ħafna sabiex nitkellmu dwar late quantity argument. U għalhekk l-argument li permezz tiegħu hemm aktar żvilupp ekonomiku meta jkun hemm aktar għajnuna. Madana kollu da ma ġiex konfermat. U għalhekk nixtieq eh, nikwota l-James Quarti fi Spiegel tal-2011 huwa sostna li rridu nappoġġaw id-demokrazija u l-korruzzjoni titneħħa darba l-dejjem. Għaliex ħafna drabi il- ta' madwar ikunu jidraw li jkunu dipendenti iktar mill-li interdipendenti. U għalek irridu flok qed naraw li flok qed ngħinuhom qed inneħħu l-ispirtu tal-imprenditorija u li tant għandhom bżonn. U għalhekk irridu nagħmlu xi ħaġa l-Afrika. L-Afrika ovvjament mhux qed tieħu rendi kont ta' dan l-aspetti kollha, iżda sabiex ikun hemm aktar finanzjamenti, jrid ikun hemm aktar imprenditorjalità u jrid ikun hemm fondi li jiġu allokati b'mod adekwat. Karta l-blu? Twieġeb, għandek 30 sekonda. Mela, kompli nitkellem bl-Olandis. Taqbel miħaj li l-interessi tal-punent ta' dawk il-pajizi l-Onja u l-Istati Uniti waslu biex dittaturi ħafna minnhom jibqaw fejn qegħdin u li ħafna drabi lajnuna ma jarnexxilix tejn għaliex din dawn il-flejjes jingħataw għal stabilta li ma kienx hemm bżonna ma kienx hemm bżonn flejjes għalija u għalhekk ħafna drabi nitkellmu li hemm bżonn ta' demokrazija f'dawn il-pajjiż iżda niċċettaw dittaturi min-naħa l-oħra. L-Onorevoli Kles għal 30 sekonda. L-Sur Berman. Fil-fatt, dittaturi ħafna drabi baqgħu jeżistu fil-pajis. Ejna raw ġara f'Kuba, Fidel Castro per eżempju, li ħafna drabi ġi definit bħala msieħeb. Iżda dan li tkun xi ħaġa tal-imoddi u issa rridu nitkellmu darba l dejjem ma' dawk li jkunu maħtura demokratikament, eletti demokratikament u li jridu jsaħħu demokrazija f'pajjiżhom stess, grazzi. Is-sur Kaċmarek għal minuta nofs. President, Sinjuri, LDC, il-terminu stess ta' pajizi lanqas sviluppat ġim ħejji 30 sena ilu sabiex jiddefinixxu dawk il-komunitajiet madwar id-dinja li tant għandhom bżonn l-assistenza. Din hija definizzjoni minn ġnus maquda bażata mhux biss dwar it-ħul għal kurras, iżda tqisu kol fatturi oħrajn bħal pereżempju l-kapital uman jew l-ostakli għal tkabbir. Ħafna mill ldcs jinsabu fl-Afrika u għalhekk huwa tajjeb li l-Unjoni Ewropea jagħti attenzjoni partikolari lil dan il-kontinent. Hija problema serja li n-numru tal-LDCs hija jikber u hemm tliet pajjiżi biss li rnexxilhom jiżviluppaw u mhux meqjus iktar bħala membri minn dan il-grupp. Għal dan il-għan, il-konferenza ta' ġnus maqu dan da tikkonsidra bis-serjetà kif ħan strateġija sabiex bekk ikun hemm dawk il xi dawk il-pajjiżi li joħorġu minn dan il-grupp tal-LDCs. Din titkun fattibli, titkun faċli tkejjela u titkun tista' timmonitora. Irridu noħorġu bi proposti minn tal-Kunsill biex bekk ikun nistgħu ngħinu f'dan il-proċess. U wieħed minn dan huwa tkabbir inklusiv. Naf li hemm xi riservi minn naħa tal-MEPs fuq dan il-kunċett iżda għax mhumiex ċerti li dan it kabbir ħajkun tassow inklusiv. Iżda hija xi ħaġa ewlenija sabiex inkun hemm kapaċitajiet ekonomiċi li jistgħu jimnu f'dar pajjiżi Grazzi. Grazzi. Is-sur Arsenis għal minuta u nofs. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi. naħseb li għanna bżon miri ċara sabiex jiġu meħuda deċiżjonijiet fl-Istanbul. U irrid ikun hemm mod biex innaqsu l-LDCs minn tal-inqas bin-nofs in-numru li hemm bħalissa. Jider li kulħadd qed jaqbel iżda fi 30 sena tlieta biss minn dawn il-pajjiżi rnexxilhom joħorġu mill-kategorija tal-LDCs u għalhekk irridu nirrispettaw l-impenji tagħna. Irridu nipprovdu perċentwal ta' GDP għal dawn il-pajjiżi u rridu niżguraw li l-politiki ta' żvilupp tagħna ikunu koeżivi. Minnaħa ma nistawx niprovdu lil dawn il-pajjiżi bi flejjes u minnaħa l-oħra nisirqulhom il-flejjes tagħhom ma' bażi ta' politika inġusta tal-kummerċ. Minnaħa l-oħra rridu ninvestu wkoll f'dawn il-pajjiżi kemm fir-rigward il-ħarsin kontra tibdil fil-klima u anke biex nkun nistgħu niġġieldu tibdil fil-klima. Barra minn hekk, naħseb li rridu niksbu bilanċ ukoll għal politika inġusta soċjali li ġiet applikata sissa. Naħseb li rridu napoġġaw ukoll eh, tipi lokali ta' bidja u fondi lokali għal bidja u koll u nevitaw attakki ta' spekulazzjoni f'dawn il-pajjiżi u din hija sfida għal kull wieħed u waħda minna. Iżda hija waħda li qed jaffaċċaw l-aktar dawn il-pajjiżi li huma tant fqar. Grazzi l-Onorevoli Devi għandu mistoqsija li ksur Arsenis. Mikrofon għal-kellim. L-Onorevoli jista' jaqbel miegħi għax huwa għażel kelma mhux ħażin diffiċli li li qed nisirqu minn daw il-pajjiżi kien ħarex wisq u kif nistgħu ngħidu li ħnatu ġiex miljun euro għal gżira żgħira fil-Atlantiku għas-sajt tal bosta tonnellati ta' tuna mbagħad inbijawha fl-Ewropa għal 235 miljun. Ġifiri minn 2 miljun euro ħanaslu għal 235 miljun. Hekk qed nagħmlu bil-politika tas-sajt tagħna. is Arsenis. Surdeva, għandek raġun sa ċertu punt, il-ftejmiet ta' sajt bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi hija kwistjoni li rridu nindirizzawha fid-dettall. Naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha ftejmiet ma' dawn il-pajjiżi u l-aċċess għal dawn il-pajjiżi fejn hemm l-aktar bżonn ta' sostenibilità. Iżda issa rridu naraw kif dawn il-flejjes li nagħtu bħala skambju għal dan il-ħut tagħhom ikun adattat u jkun jista' jintuża sabiex tassew jgħin dawn il-pajjiżi biex joħorġu mill-kategorija tal-LDCs. Grazzi, is sur Migalski għal minuta. Grazzi, sinjuri. Naħseb il-Ministru mandux raġun fir rigward kif dawn il-pajzi joħorġu mill-LDCs, naħseb qed ikun ottimista wisq. Naħseb naqbel ma' Sur Deva, ma' Sur Kaċmarek u ma' Sur Arsenis. Dawn l-aħħar xar snin tliet pajjiżi biss ħarġu l-Botswana, l-Kosta d'Ivorju u l-Maldivi ħarġu minn din il-kategoriji. U dan ifisser li hemm xogħol għall politika għandna numru ta' pajjiżi onja ħafna li m'għandhomx riżorsi naturali Zvizzera per eżempju l-Ġappun u l oħra mbagħad għandna pajjiżi onja li għandhom ħafna riżorsi naturali iżda xorta waħdhom ma fqar u dan ifisser li l-politika twassal għal faqar u mhux il-kontra. U għalhekk li lin mill-assistenza għal dawn il-pajjiżi LDC, apparti li niftħu toroq ġodda ta' opportunitajiet, l-Unjoni Ewropea tittifoka fuq l-assistenza politika fl-opinjoni tiegħi Irridu ngħinuhom iwaqfu eh, gvernijiet stabbli f'pajjiżhom. Għandi għaxar talbi tal-kelma taħt il-proċedura KHDI, skużawni qegħdin lura ħafna bħala ħin u dan ifisser li ħana ċetta sitta biss u niskużaw ħama l-erba li jifdal. Issa, s-signora Bazescu, s-signora Nadalċeva, s-sur Kuter Zlasse, s-sur Stila, s-sur Nikolaj u s-sur Ferreira. Skużawni dawk li kien fadal iżda qegħdin lura fil-ħin. Is-Sinjura Bażesku minuta. Grazzi, President. Jena naħseb li r-raba konferenza tal-ġnus maquda l-pajizi l-inqas sviluppati hija opportunità tajba biex nerevedu l-politika internazzjonali fuq l ajnuna l-kummerċ. Dawn il-pajizi qed jiffaċċaw diffikultajiet kbar minħabba l-sfidi u l-bidliet globali li qed joħorġu mill-kriżi. Zidit fil-prezzijiet tal-ikel hija problema serja ħafna li ma ninjoraw. Lan ewlin tal-lajnuna l-kummerċ hija li nsaħħu l kompetitività interna u esterna tal-48 pajjiż li fadal. U għalhekk jiena nixtieq nisħaq l-importanza erda tal-faqar u l-użu tal-lajnuna finanzjarja sabiex bek niksbu l anijiet ta' żvilupp għal-millenju. Jiena naħseb li huwa utli li ninvolvu l-pajjiżi li jiżviluppaw f'dan il-proċess għaliex għandhom esperjenza vasta fir-riforma tal-faċilitajiet tal-kummerċ. Grazzi. Signora Nedelceva, minuta. Le Président, les progrès depuis les moins avancés sont le... President, Il-progress tal-LDC jirrifletti l-politika tagħna stess. Iżid, dawn il-pajjiżi jizdidu flok jonsu għalhekk għandhom bżonn ta' strumenti u ta' rizorsi. Il-pajjiżi l-fqar huma eh, priża faċli għal gwerer, għal konflitti u kull tip ta' violenzi u għalhekk irridu nsibu l-paċi, l-istabilta u drittijiet tal-bniedem dawn il-pajjiżi l-ewwel qed idu naraw il-fatturi interni ta' non pajjiżi, pereżempju l-nuqqas ta' salvagwardja demokratika, l-korruzzjoni, affarijiet bħal dawn li qed ixekklu dawn il-pajjiżi u tiżommuhom sottosviluppati. U għalhekk irridu ngħinu l-ekonomija, irridu ngħinu l-bdiewa, l-SMEs u niżguraw li jkun hemm ir tal-istat li jintużaw mod effiċjenti u li jkun hemm strumenti imwaqfa apposta biex nimxu l-qoddim. Dawn l-istrumenti tagħna stess irridu jiġu koordinati aħjar biex bekk ngħinu l-LDCs, irridu nkunu responsabbli ħtiġijiet ta' dawn il-pajjiżi u nkunu nistgħu niżviluppaw is-settur privat u l-NGOs bekk nkunu nistgħu nwiġbu aħjar għall-ħtiġijiet. Il-kellim li jmiss minuta Mikro. Hace 10 años los países donantes acordamos en Bruselas un plan Fi temna mal-pajizi donaturi għal pjan tal-LDCs Kien hemm il-mira li neqirdu l-faqar estrem dawn il-pajjiżi u għalhekk għalina l-koll u għavju l-LDCs huma dawk li jbatu l-aktar mill-effett tal kriżi globali, ekonomika, finanzjarja, ambientali u iżida fil-prezzijiet tal-ikel. Minkejja dan, 10 snin wara ma lħaqniex l-anijiet tagħna u tnejn minn 48 pajjiż minn dawn il pajjiżi kollha rnexxilhom joħorġu mill-grupp tal-LDCs. Nisabu f'moment importanti ħafna l-konferenza li jmiss fil-ġnus maquda f'Istanbul ħanaraw ix-xogħol li minna sissa u ħajstabilixxi pjan ġdid ta' azzjoni. Aħna rridu insostnu l-impentana ma' dawn il-pajjiżi u rridu ngħidu li dawn l-10 snin irnexxina nitalmu xi ħaġa mill-modi u rridu nkunu lesti li ngħinuhom fil-pront mod b'saħħtu biex bekk nkun nistgħu nelħqu l anijiet tagħna mhux fl-2021 iżda fl-2015 biex bekk inżommu mal-MDGs. Grazzi. L-Onorevoli Steiler. Thank you, eh, Mr. President, and thank Grazzi President, u grazzi l-Konsil u l-Kommissjoni dok kollha li kontribwew. Tlet oqsma u l-enin għal-vulnerabilità tal-LDC u l kabir sostenibli u kabir inklusiv u ma xaħġan nilqaw, iżda nishtiq nistaqsi sigurta tal-ikalija parti me diskussjonijiet semmejna l-Afrika ta' Sub-Sahara u 80% tal-bdiwa huma nisa u għalek dawn huma vulnerabli u għalek nistaw jekk nejnuhom tas-sow biex ikunu jistgħu jitimgħu li ma' nfushom ma qed nagħmlu pastaja per il-qudiem għal dawk li huma l-aktar fqar fid-dinja. Naħseb li rridu nibatu xi ħaġa din il-konferenza billi ngħidu fitxar ċar min ħajattendi. Is-Sinjura Nikola minuta. Grazie President. Jiena konvent li konventa li din il-Kamra hija parlament responsabli, responsabli riżultati li l-Komunità Ewropea ser tikseb fil-proġett ta' solidarieta globali sabiex bekk nġildu il-faqar. Jiena konventa wkoll li aħna responsabbli fil-rigward l-użu tal-flejjes ta' ċittadini Ewropej. U jiena nixtieq nipromovi l-idea li din il-konferenza għalina għandha tkun opportunità tajba sabiex nevalwaw il-modell ta' solidarjetà tagħna. Għaliex jekk natu ħarsa li dak li nsejħu l-LDCs, il-pajjiżi na' żviluppati, naraw li l-ikfqar pajjiżi xorta jibqgħu fqar u l-pajjiżi onja ħajkomplu jżommu standards livelli ta' ixin għoljim. Naħseb li rridu nervalwaw mill-ġdid il-modell ta' donazzjoni tagħna u l-appoġġ li natu l dawn il-pajjiżi. Għaliex qed nkella nkun qed nisugraw li dawn l ikunu fatali għal dawk il-pajjiżi li nkun qed intuhom l-għajnuna. Grazzi, is-Sur Ferreira l-minuta. Grazzi President, f'dan id-dibattitu tkellimna dwar l-ifqar pajjiżi li huma l-aktar dajfin fid-dinja u madwar 50 pajjiż fil-fatt fejn il-popli tagħhom qegħdin ibatu minħabba l-falliment tal-implementazzjoni tal-direttivi tal-konferenza tal-ġnus maquda. Mhux biss ir-riżorsi naturali jew inkella sitwazzjoni ġeografika li qed ixxekkel dawn il-pajjiżi u tagħmilhom nifqar, iżda l-kontra ta' dan ħafna drabi jkollhom ħafna riżorsi naturali jisabu vittma ta' sistema ekonomiku liberali dominanti fuq livell dinji li jipromovi d dizugwaljanza u dan huwa riżultat tal-kummerċ ħieles, tal-nuqqas ta' regolamentazzjoni finanzjarja, tal-tax havens u anke minħabba l-gwerer u ħabba l-konflitti u ma kolla problemi marbuta eh, mal-kilba li hemm mal-materja prima, na rizorsi naturali. U għalhekk irridu promozzjoni ta' l-iżvilupp għal dawn il-pajjiżi biex bekk ikunu tassew jistaw jiżviluppaw. Grazzi. Grazzi. Fissem il-Kummissjoni il-Kummissarju Fula l ħames minuti. Grazzi, President, membri onorevoli. Naħseb li dan huwa dibattitu interessanti li juri li l-koll għanna għanijiet komuni Dan huwa rifless ukoll fil-mozzjoni konġunta r-riżoluzzjoni preżentata mill-gruppi politiċi. Nixtieq insemmi l għanijiet u l-anim li ġejjin il koll nasmu. Tawel net nett li r-riżultati irridu jkunu irridu nimmiraw għalihom kemm jista' jkun lan huwa li fl-aħħar mill-aħħar napoġġaw il-pajjiżi biex bekk ikun jistgħu joħorġu minn dan il-grupp tal-disis l-pajjiżi l-inqas Aħna ħadan penni fir-rigward l-aċċess għas-suq u l-intaffu d-dejn u anki li nżommu kemm jista' jkun assistenza għal dawk il-pajjiżi l-inqas sviluppati. Il-koerenza tal-politika għandha twassal biex ikun hemm kemm jista' jkun appoġġ għall-oqsma kollha politiċi għal dawn l-LDCs. Il-ġlida kontra l-faqar ukoll u rridu nagħtu priorita bħalma semma semmit l-Onorevoli Stajler u saħqet fuq li nagħtu kemm jista' jkun importanza lis sigurtà tal-ikel il-bidja u l-infrastruttura. U tabelħa kif semma l-Onorevoli Deva il-kommerċ. Il-kommerċ għandu rwol importanti ħafna xjaqdi. Il-kolla rafna li l-pajjiżi l-inqas żviluppati huma responsabbli huma stess għall iżvilupp tagħhom u għalhekk hemm bżonn ta' sistema ta' taxxa aktar effiċjenti u gvernanza aħjar fi kwistjonijiet fiskali li huma meħtieġa sabiex isaħħu ir-riżorsi domestiċi tagħhom. Fl-aħħar, anke jekk m'għandhomx responsabilità tibdil fil-klima, l-LDCs xorta waħda ħajntlaqtu bl-aktar mod gravi possibbli u għalhekk għandna obbligu biex ngħinuhom jadattaw għal din is-sitwazzjoni. Il-konklużjoni ta' din il-Kamra hija li l-Parlament dejjem appoġġa lil dawn l-LDCs u għalhekk jiena ċert li dan l-appoġġ ħajkompli. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Fisem il-Kunsill is-Sur Nemet għal ħames minuti. Grazzi, tal-li dajtni kelma sur President. Signori. Fi rigward l-ODA u ċifra, eżatta, nishtiq nisħaq li mill-2002 meta waqqafna l-impenji għal konferenza f'Montreal, il-Konsil tenna l-ħtieġa biex kemm jista' jkun nużaw is sorsi kollha possibbli għal ejjun ta' finanzjament. Primarjament riżorsi domestiċi flimkien mal-mekkanizmi innovattivi ta' finanzjament u appoġġ għal mill-pajjiżi żviluppati, settur privat u anke l-pajjiżi emerġenti. Fl-aħħar konklużjonijiet ta' April 2011, il-Kunsill saħaq li l-fatt li l-Unjoni Ewropea tqis bis-serjetà l-proposti għal mekkanizmi ta' finanzjament innovattiv u anki l-potenzjal ta' eh, tħul għal dawn il-pajjiżi nistaw bekk naslu għal tbassir għall iżvilupp speċjalment għall aktar fqar u l-aktar pajjiżi vulnerabbli. <coughs> Nixtieq nissieħeb mal-Kummissarju Fule u l-opinjoni tiegħu fir-rigward ir-relevanza li nżommu mal-impenji tagħna fl-Unjoni Ewropea. U anki l-kummenti li qal fir-rigward l-importanza li nżidu il-possibilità ta' kummerċ bejn l-LDCs u l-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much, Minister. Grazzi tassew, Ministru. Mela għanna numru ta' rizoluzzjonijiet rigward dan id-dibattitu aħna sa temmejna dan id-dibattitu u l-vot ser jisir għada f'nofsinhar.